Procediamo con la sessione di voto. Avviso l'Aula che. Nistaw issa nkomplu bil-votazzjoni. Għanna talba mill-laqda tal-ġurnalisti tal-Parlament li ġifiri għal kull riżultat tal-vot irridu nejdu dejjem nejdu n-numru ta' nis li votaw favur jo kontra. Ġi jekk rridu bximot, intaffu xo, namlu l-ħajja iktar sempliċi ma tantx nistaw. Nibdow bir-rapport tas sur Koelio fuq il-karatteristiċi ta' sigurta u elementi biometriċi fil-passaporti u dokumenti ta' li vjaġġar Kenna emenda orali, ġifiri nivvutaw fuq l-emenda numru wieħed favur kontra min jastieni din tgħaddi. Issa nivvutaw fuq il-proposta kollha min jaqbel kontra astensjonijiet ir-rapport jaddi issa ħanamlu vot nominali fuq il-rezoluzzjoni. nara il-votazzjoni. Taddi b'594 u 50 kontra u 37 astensjonijiet. Inkomplu issa u ovvjament imma qabel nifirħu l-rapporter u nisimraw is-sur Speroni. Mela, fuq l-agenda inti qed li eh, talba tal-ġurnalisti, ovvjament aħna nirrispettawhom lilhom, inti se titkellem fuq il-voti kollha. Imma dan irid isir mill-parlamentari, mid-deputati, mhux mill-ġurnalisti. Iġifieri qed aħnek qed nitkellmu